President. Buongiorno. Il-ġurnata tajba kollegi. Dodu tajba l-kulħadd. Insellem il-President tal-Kommissjoni, il-Sinjura von der Leyen, il-Ministru il ministru li qed tirrappreżenta l-Kunsill mela għandna il-mandat propost għan negozjati għal sħubija ġdida mar renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' fuq. Dak huwa s-suġġett li nibdew bih. U fisem il-Kunsil nagħti l-kelma lis-Sinjura Ministru. Għalik il-kelma, kjoġbok. Thank you, President. Grazie ħafna President membri onorevoli wara it-ħul fis-seħ tal-ftehim tal-Renju Unit issa se naslu fil-fażi ġdida tan-negozjati biex nagħmlu din il-ħaġa rridu nagħtu mandat lil negozjatur tal-Unjoni li għandu jkun b'saħħtu. Nixtieq ngħidilkom ftit affarijiet li għandhom jigwidawna għal dan il-mandat. L-ewwel, Meta tqis il-mandat komprensiv, lan tan negozjati huwa wiesa ħafna. Ma nistawx indumu biex nibdew ħalli bekk ikonna adozzjoni tajba tal-mandat aħna nixtiequ namlu dan fil-JHA fil-25 ta' frar. Id-deċiżjoni ta' Johnson biex ma jestendix eh, data sawara l-2020 iktar se toffrina sfida. Ġifiri, il-negozjati rridu jimxu sew. Dan huwa eh, il-mandat ta' negozjati u mhux ir-riżultat finali u allura m'hemmx għalfej ikonna id-dettalji kollha u l-offerti finali kollha anke trade-offs għandna nġodikaw eh, sew qabel ma ndaħluhom, għanna għandna nieħdu l-ħin tagħna wkoll pero nerġaw lura għall-unità u il-ħin. Mandat preskrittiv se jkollu bżonn aktar ħin biex e, nsolvu l-affarijiet. Għanna nifukaw fuq l-interess tal-Unjoni u jkollna riżultati li jkun ġust u ekwitabli għall-Istati membri kollha u ċ-ċittadini tagħhom. Irridu wkoll nqisu ir-red lines tar-Renju Unit u l-Gvern eh, tar-Renju Unit irid iwaqqaf il-moviment ħieles u dan se kollu effett fuq id-drittijiet taċ-ċittadini u eh, se jkollna problema għall aċċess tas-suq waħdini. Issa fuq sustanza tal-maddat rigward is-setturi li għandhom jiġu koperti, jiena naħseb illi aħna naqsmu eh, il-ħsibiet tagħkom kif għandkom fir-rivoluzzjoni abbozz. Għandna ambizzjoni li hija tajba hawnhekk meta nqablu meta pajjiżi oħra, però rridu nagħmluha ċara li dan ma jfissirx li r-Renju Unit ukoll l-istess benefiċċju bħal stat membru ieħor, speċjalment meta tqis kemm għandu limiti r-Renju Unit. Imma se nifoka fuq aspetti aktar orizzontali ta' sħobija l-governanza u li konna livell indaqs għal kulħadd. M'għandux ikun hawn dubju hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun ippreparata li toffri dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles li kollu u koll aċċess għassu imma ma jistax ikun ta' detriment għal kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u anki għal regoli tal-għajnuna tal-istat. Is-sobija għandha tinkludi dispożizzjonijiet li jkunu l-istess għal-indaqs bazati fuq standards għoljien u dan huwa relevanti meta tqis l-intenzjoni tar-Renju Unit biex titlaq mir-Renju Unit eh, mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa marbut mal-kwistjoni ta' riżoluzzjoni ta' tilwim u anki mar-rimedji. Mux li importanti li jkollna eh, dispozizjoni għal livell indaqs jekk ma nistgħux ninforzawh qabel ma nala għalkemm aħna konxi illi l-linja tal-Gvern tar-Renju Unit u illi iwaqqaf il-moviment ħires tal-persuni, irridu naraw illi relazzjoni tal-futur tagħna għandha tkun waħda ambizzjuża, speċjalment fejn tidħol il-mobilità. It-tieni ħaġa u dan marbut ma' rimarka ta' qabel li għamilt dawn in-negozjati se jżommu l-istituzzjonijiet tagħna u l-Kummissjoni għal żmien mhux ħażin, però ma rridux ninsew il-ftej ftehim ta' iridu nkomplu eh, nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tiegħu. Hemm interess komuni anki fin-negozjati li ġejjin biex bekk aħna ikollna kooperazzjoni tajba għal dan il-proċess. Grazzi. Ministru Birnitz. E- Grazzi ħafna u issa induru għal Sinjura von der Leyen, President tal-Kommissjoni. Thank you, Mr. Grazie, President. Membri onorevoli. Ġimatejn ilu edna saħħa li l-ħbib tan Angliżi billi kantajna Old Lang Syne u naħseb illi eh, kien moment eh, emozjonali ħafna f'dan il-parlament, moment illi fih ċelebrajna iż-żminijiet tajbin li kellna u grazzi ta' din il-biċċa eh, xogħol li għamiltu Issa, Minn dakinhar law bdejna naħdmu fuq ir-relazzjoni tagħna mar-Renju Unit u n-negozjati marbutin magħhom se nitlu f'dawn in-negozjati b'ambizzjoni għolja għaliex ħbib tajbin hekk għandhom jaħdmu il-Prim Ministru Eh, Johnson għal aktar kmini tan xoj illi Renju Unit nikwota se jkun kampjun eh, tal-kummerċ ħieles unala emmek. U din vera toġobna lilna mużika l-widnejna għaliex eh, Meta bħalissa għanna sfida ta' dan it-tip għanna bżon li l tagħna jinaqdu għana biex is-sistema ssir aktar ġusta u aktar b'saħħitha. U Għal dan iġġieldu l-Ewropej matul is-snin sistema ta' kummerċ li tkun miftuħa minn naħa u li tkun ġusta minn naħa l-oħra. Għaliex eh, x'għamlu dawn il-ftemi ta' kummerċ ħieles? L-FTAs għandhom ibidlu l-inċertezza ma' set ta' regoli joħolqu ambitu għal SMEs. L-FTAs għandhom kunu ta' beneficju għal ċittadini. U dan huwa ħsieb li qiegħed wara il-ftejmi ta' kummerċ tagħna, speċjalment pereżempju dawk tal-Kanada u tal-Ġapan. Qegħdin iżidu l-iskambju tal-prodotti u ta' idejat Imma mhux biss qegħdin jollu wkoll l-standards u jdaħlu wkoll numru ta' affarijiet bħal pereżempju drittijiet tax-xogħol u drittijiet tal-ambjent. U allura verament aħna inħossuna gburim dak li qed nagħmlu mal-Kanada u l-Ġappan. Huma wkoll kuntenti illi aħna inaqadna flimkien biex namlu ġustizzja għas sistema globali tagħna u ma kontenti illi jaħdmu l-Unjoni Ewropea għaliex eh, fil-ġurnata tal-lum id-daqs fil-fatt eh, vera eh, huwa importanti. Dak li deskrivej, juri l-ambizjoni li għanna u kol marrenju unit fin negozjati tagħna. U meta qbilna fuq id-dikjarazzjoni politika tar renju unit, aħna kien ambizjoni għal zero tariffs u eh, zero quotes u kol. Model ġdid ta' kummerċ u ambizzjoni ġdida għas-suq waħdini, imma naturalment dan se jkollu bżonn garanziji fuq kompetizzjoni ġusta u l-protezzjoni wkoll tal-standards tal-konsumaturi ambjentali u dawk soċjali. Nassiguraw li konna livell indaqsa għal kulħadd. Aħna lesti niddiskutu fuq il-modelli kollha differenti tal-ftemi ta' kummerċ, imma il-modelli kollha tażel x'tażel għandhom ħaġa waħda komuni kollha jiġu mhux biss bid-drittijiet imma anki b'obbligi għaż-żewġ naħat. Pereżempju, jekk nieħdu l-mudell tal-Kanada u dan huwa mudell illi rrifera liħu ukoll prim Ministru Johnson. Iva, naturalment dil mal-Kanada tagħna tneħi tariffi fuq numru ta' prodotti, imma mhux fuq kollox. U iva, id-dil mal-Kanada Eh, telimina ċertu kwoti imma żgur mhux kollha pereżempju tem kwoti fuq iċ-ċanga u l-sweet corn ukoll il-qamħ il-qamħirun. Iġifieri aħna rridu nirrispettaw ċertu eh, drittijiet ukoll. Jiena smajt ukoll il-Prim Ministru Johnson jitkellem ukoll fuq il-modell Awstraljan. L-Awstralja eh, fil-fatt taħseb l-istess bħalna imma m'għandniex ftejm ta' kummerċ ħiret ma' eh, l-Awstralja aħna qed nikkomunikaw magħhom permezz ta' WTO u aħna eh, naqblu ma' dan imma għanna bżon naħdmu ma' trade deal ma' l-Awstralja u kol f'dan il-qasam ir-Renju Unit jista' jkun kuntent eh, b'dak li jixtiequ, imma aħna nixtiequ nkunu aktar ambizzjużi. Imma id-diskors tal-Prim Ministru fi Greenwich eh, huwa punta tluq tajjeb, huwa semma kollox hemmhekk il- regoli ta' kompetizzjoni, il-ġlida fil-klima u anke l-aspet soċjali. U sew għamel il-Prim Ministru, Iva, ma nistawx innaqsu l-protezzjoni soċjali, jew inkella il-protezzjoni tal-klima, ma nistawx innaqsu f'termini ta' regoli ta' kompetizzjoni. Jiena smajt l-ambizzjoni fid-diskors ta' Boris Johnson fuq il-paga minima u anki fuq il-pagamenti eh, tar-renti. Jiena smajt ambizjoni wkoll biex inaqqas eh, l-emissjoni tal-karbonju u tal-karbonju u biex eh, il-kumpaniji tagħna jikkompetu b'mod ġust. Aħna wkoll hekk irridu ejja naqblu fuq dawn l-anijiet ħalli ikollna kompetizzjoni illi titla il fuq u s saxħa kemm ir-Renju Unit kif ukoll l-Unjoni Ewropea. L-ħbib tagħna Brittaniċi ngħidulhom li huwa fl-interess reċiproku tagħna li nagħmlu dan u dan ukoll għandu jkun konsistenti mal-valuri tagħna, valuri li aħna miftuħin għal xulxin, valuri ta' ġustizzja, valuri ta' intrapriża ħilsa u ġid soċjali u dawn mhux valuri eh, temporani, dawn huma valuri li għandhom jibqgħu hemmhekk. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom jiena nistieq nifurmakom li task force lesta biex tibda bin-negozjati. Kollox lest biex nibdew. Dente, adesso ascoltiamo il parere dei gruppi politici. Grazzi, u issa nibdew bil bis-semmija eh, bil-membri tal-partiti politiċi u nibdew bis-sur Mikalister. Għandek il-kelm. President, sinjuri, il riżoluzzjoni fuq il mandata poz li li qegħdin eh, niddibattu dal ħodu u parti minn dak li qed jagħmel grupp ta' koordinazzjoni. Nixtieq nirringrazzja l-grupp kollu Eh, kif ukoll il-komitati involuti u il-gruppi politiċi għal kontribuzzjonijiet tagħhom f'dan iż-żmien daqshekk qasir. Fl-opinjoni tiegħi ir-riżultat eh, u riżoluzzjoni bilanċjata ħafna disa tim wara eh, Michel Barnier preżenta l-mandat tal-Kummissjoni. il-kontenut u l-arkitettura wkoll ta' din ir-relazzjoni se jkollna mar-Renju Unit. Mela, tlet prinċipji importanti. L-ewwel, l-integrità u l funzjonament tajjeb tas suq intern tagħna. L-Unjoni tad dwana għandhom jinżammu. Ili pajjiż terz ikollu wkoll rabta mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u li jkollna priorità u prikondizzjoni. illi tkun ambizzjuża. Kif qalet is-Sinjura von der Leyen, flimkien mal-ħbib Britanniċi tagħna għandu jkollna sħubija li tmur li lin mill-kummerċ u tkun xaħġa li qatt ma rajna bħala fl-ambitu minn kollox mill-klima, għas-sajd, servizzi finanzjarji, għas-sigurtà u drittijiet soċjali. Aħna fil-fatt lesti biex namlu eh, partnership ġdid b'zero dumping, zero tariffs u zero quotas ukoll, però xorta irridu nżommu distinzjoni. L-implementazzjoni tal-ftehim ta' tluq huwa importanti wkoll, speċjalment għad-drittijiet ta' ċittadini u anki il-protokoll tal-Irlanda aħna nilqaw il-xogħol li jagħmel is-Sur Barnier u assigura illi il-Parlament se jibqa' informat tajjeb matul il-proċedura kollha. Grazzi. Grazzi eh. ħafna. President Garcia Perez għal grupp tal-SND 3 minuti u nofs. Iva? Grazzi ħafna, President, u fissem il-Grupp Soċjal Demokratiku nixtiequ nirringrazzjaw il kummissjoni Ewropea mod partikolari id-tim tas-Sur Barnier għall sforzi kollha tiegħu matul in-negozjati futuri tal-qafas futur eh, tar relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit u bir-riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament ċidejna flimkien u nibbix nibagħtu messaġġ b'saħħtu fuq ir-relazzjonijiet futuri li ddependu mill-rieda tal-Gvern Britanniku illi jaċċetta linjament mal-regoli komunitarji għal dak li għat l-ambjent, is-saħħa, eċetera. U eh, fl-ewwel ta' frar ir-Renju Unit sar terz pajjiż terz u tilef ovvjament l-isħobija il drittijiet tas sħobija minn perjodu ta' transizzjoni għandna tliet xhur biex negozjaw eh, ftehim li jgverna relazzjonijiet futuri tagħna u fil-bini ta' dawn ir-relazzjonijiet għandna bżonn illi jkun hemm il-ġid kif ukoll id-drittijiet bħalma kien hemm fis-sħubija tal-Unjoni Ewropea u l-grupp tal-SND huwa impenjat biex ikun hemm ftehim integrali mar-Renju Unit biex hekk Ovvjament jekk ikun hemm xkil ikun iktar diffiċli u mill banda l-oħra jekk ir-Renju Unit ikun jixtieq jibqa' ehm, frazzjonijiet tajbin aħna nkunu f'kondizzjonijiet li noffru assoċjazzjoni li tiggarantixxi l ġid għal ċittadini minn żewġ naħat tal-fliegu u għalhekk aħna disponibbli biex ikonna ftehim ambizzjuż ta' kummerċ ħieles għal dawk li huma l prodotti u beni illi jidħlu fis-suq komuni. U aħna nixtiequ dawn il-vantaġġi, dawn il-benefiċċji jkunu reali ma għandna bżonn ta' assoċjazzjoni b'saħħitha soda fis-sigurtà, difiża, appoġġ għall-ordni multilaterali u eh, fuq is-sajt, it trasport, l-enerġija, s-servizzi finanzjarji. Imma l-offerta tagħna ma tistax tkun għal xi prezz li ma jkun għax ir-Renju Unit hemm bżonn li jgarantixxi kompetenza leali li jawtorizza aċċess għal flottot Ewropej għal l-ibħar tiegħu u anki illi eh, jkun hemm ukoll eh, rispett tas sentenzi tal-qorti ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk hemm bżonn anki fuq Ġibilterra wkoll irid ikun hemm ftehim u għalhekk ir-riżultati s-suċċess tan negozjati tagħni jiddependu jiddependi mill-fatt jekk nistgħux eh, nuru l-laqda tagħna. U din l-laqda bil-Kummissjoni l-unika interlokutur tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit hekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' iżżomm il-livell ta' għaqda li għandna s'issa Flimkien ma' udin nistaw niproteġu l-integrità tal-Unjoni tad Dwana, tas-Suq Komuni, tal-Moviment Ħieles taċ ċittadini ma ninsewx il-proġett tagħna huwa msejjes fuq bażi ta' kompromess ta' ftehim ta' valuri li huma kontra dawk illi xi eh, mexxejja Brittaniċi row eh, ta' nazzjonaliżmu u xi nota falsa ta' superjorità u għalhekk aħna maqudin biex hekk nidefendu l-prinċipji demokratiċi u libertajiet fondamentali illi permettaw li l-proġett Ewropew tagħna jibqa' għaddej l qudiem Grazzi. Per il gruppo di Renew Europe, eh, Madame Loiseau, 2 minuti e 30 per lei. Mela, Signora Loiseau, fissem il-grupp Renew. Mela, Renew Unit għażel li ħallas l-Unjoni Ewropea, aħna nixtiequ saħħuwa. ċerti jista' jaraw kontradizzjoni fuq il-futur ta' relazzjonijiet tagħna aktar stretti imma ma naħsibx li huwa l-każ għax aħna nirrispettaw l-għażla tal-Brittaniċi illi joħolġu f'din ix-xewqa mhux biss mill-Unjoni Ewropea mill-Unjoni tad Dwana u s-suq komuni u hija radikali bħala għażla maħna nirrispettawha. Ovvjament ir-riżultati se jinbidlu ir-relazzjoni ta' se nibnu flimkien. L-Ewropa b'saħħitha huwa fl-interess tar-Renju Unit aħna ġirien, allejati, l-ewwel imsieħeb tar-Renju Unit għal dak li huwa l-kummerċ kif ukoll il-redmin, il-ġeografija hija dik hija evidenti għandna bżonn ħarsu l-affarijiet minn quddiem. U għalhekk għandna ħafna sfidi qudiemna flimkien il-bidla tal-klima, terrorizmu, l-attakki ċibernetiċi, il-virus dawn ma jarfux frontieri, għandna bżonn nivventaw modi differenti kif nistgħu niġilduhom flimkien għax separati nitilfu l-koll. Walek aħna lesti biex ikonna sħubija eh, sostenibbli b'saħħtu mal-Renju Unit imma aħna wkoll konvinti għax aħna għandna l-valuri għal-qalbna ħafna u l-Brexit ma jistax jifettaqhom u għaldaqstant daqstant għandna regoli tal livell li biex inħarsu l-konsumaturi, il-ħaddiema, biex inħarsu l ħajja privata u d-dejta personali taċ ċittadini tagħna u biex inħarsu l-pjaneta tagħna maħniex lesti biex noqogħdu noqdu ġebdu l hemm, anzi aħna se nkomplu niġġieldu għal dawn il-valuri. Illa l-abbozz ta' mandat li din negozjaw mal-Renju Unit hija turija ta' din il-konvizzjoni b'saħħitha tagħna għalhekk se jkollna sħubija mingħajr preċedent eh, mħabba d-daqs, mħabba l-istorja, imma aħna nsaqsu mill-kontraparti u dan ma nistgħux nqabluħ ma' ftehmi oħra li għandna ma' msieħba l-oħra xir-Renju Unit għall-Ewropa mhuwiex la il-Kanada la il-Ġappun u laqas Singapore laqas il-Korea t-isfel hija aktar viċin, iktar iktar interindependenti, iktar viċin tagħna u għalhekk l-ekonomiji, l-kulturi, l-popli tagħna marbutin ma' xulxin ilhom għal sekli sħaħ u hekk ma qasbis eh, u qasbis naħsbu li hekk bekk neqirdu il-renju lill-Unjoni Ewropea. Signora Kofor. Grazzi President, l-Ingliżi se jibqgħu l-alleati viċini tagħna u ħbieb tagħna Nixtieq negozjati li juru rispett u anki nħallu wkoll il-Renju Unit jażel dak xixtieq li jagħmel b'min jidħol fil-pajjiż u anki rigward is-servizzi li se joffru. Aħna nixtiequ kooperazzjoni mill-qrib mar-Renju Unit għal pajjiżi Danimarka importanti li jkollna eh, negozjati tajbin rigward il-kummerċ mar-Renju Unit Aħna fil-verità konna naqda mal-Unjoni Ewropea għaliex ridna namlu kummerċ mar renju Unit. Imma renju Unit meta tataq mill-Unjoni Ewropea għal mhix se jitlaq mid-dinja jew mis-sistemi l-oħra u xtaq bis jitlaq mir-Renju Unit. Jiena nispera il nsibu ftehim mar-Renju Unit fejn il-Brexit tkun kapaċi tarana ikolna sħubija tajba li turi rispett lir renju Unit u fejn ikollna wkoll valuri komuni u s-sens komuni jirrenja għal ġid ta' kulħadd. U ninsew il-federalizmu tal-Unjoni Ewropea illi xi kultant ikollna. Grazzi. Grazzi ħafna għal żewġ minuti s-sur Lambert. Grazzi ħafna, sis kollegi, żewġ fatti. L-Unjoni Ewropea u Renju Unit marbutin minn ġeografija li mhux se tinbidel. U għalhekk għandna u fl-interess tagħna li jkollna relazzjonijiet ta' ħbiberija kemm jista' jkun ta' viċin. U kulħadd eh, fil-Renju Unit, mhux kulħadd fir renju Unit huwa huwa favur nazzjonaliżmu eh, Britanniku, għandna ħafna ħafna ħbieb. Issa, fl-affarijiet kummerċali, l-ambizzjoni tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea tnejn jixtiequ li jkun hemm aċċess massimu fis-suq imma jirrifjuta l-allinjament regolatorju li tesiġi l-Unjoni Ewropea u għalhekk nislinkom ilkoll li tkunu kreattivi. U nispjega ruħi. Il-ftejmit ta' eh, kummerċ ħiles eh, huma eh, użati minn sidja tal-kapitali, mħabba remunerazzjoni, regoli soċjali, ambjentali, tat taxxa, eċċetera aħna nistaw nieħdu din l-opportunità ta' ftehim mar-Renju Unit fuq il-kummerċ ħieles biex nagħmlu l-oppost u llum leġislazzjoni ta' bejnietom bejnietna huma allinjati mħabba l-kompetenza komunitarja mhux f'kollox f'ċerti oqsma bħal protezzjoni tal-ħajja privata Ovvjament ir-regoli soċjali l-Unjoni Ewropea għandha regoli iktar ambizzjużi mir-Renju Unit, imma eh, hemm oqsma fejn ir-Renju Unit għandha regoli għolja pereżempju tar-regolamentazzjoni bankarja, u għalhekk nistgħu niffissaw fil-ftehim eh, ġdid regoli fejn iż-żewġ msieħba jimpenjaw ruħhom illi jadottaw ir-regola li tkun dik ambizzjuża iktar li tħares is-saħħa, il-ħajja privata, il kundizzjoni tax-xogħol, remunerazzjoni tal-ambjent u għalhekk aħna dejjem inkunu qegħdin nollu l-livelli tagħna, l-istandards tagħna. Din hija ħaġa bla preċedent ma naħseb huwa tip ta' ftehim kummerċjali li ċ-ċittadini tagħna jixtiequ llum. F'dak illi se nivvotaw eh, mhux bħal dak li se nivvotaw issa mal-Vjetnam. Grazzi ħafna issa fisem li e CR l-Onorevoli Epping għal minuta u nofs. Ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jafu illi ovvjament il-ħinet jafas biex ikun hemm kummerċali ta' bejnietna fuq eh, sensila ta' regoli, imma hemm ukoll mentalità li tvarja biżewġ naħat tal-fliegu. Kull burokrazija iżomma regoli tagħha u għandhom statut eh, għaddis isu u għalek il-burokrazija Ingliża ma tantx hija differenti minn dik tal-empir ta' eh, ta' ċina meta kellu l-imperu u għalhekk il-mentalità hija differenti fir-Renju Unit għax kien imperu u għalhekk ir-Renju Unit jħossu ġus. U għalhekk l-imperu l-antik ma jridx ikun gvernat minn dak ġdid u għalhekk x'nistgħu nitalmu, President, eh, l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tpoġġi dejjem iċ-ċittadini tagħha l-ewwel għandna bżonn ikunu pragmatiċi, orjentati rejn l-għanijiet tagħna mhux fokati biss eh, fuq ir-regoli. U l gvern attwali tar-Renju Unit huwa l-iktar stabbli fil-Ewropa tal-Punent maġġoranza kbira għal ħames snin minn jista' jgħid xi ħaġa differenti. Imma nafu li r regoli tas-sekli ma jgħoddux issa, jiddependi mir-rieda politika Illi konna suċċess u din ir-riżoluzzjoni punta tluq għan negozjati Sur Barnier, inti negozjatur b'ħafna esperjenza nittama li tkun tista' tolqot iż-żewġ mentalitajiet eh, miż-żewġ naħat tal-fliegu għalla volja huma żewġ li huma separati. Issa fisem il-Gwer President Schroedevan Martin Mnuta u nofs. Grazzi ħafna President. Issa bin negozjati fuq il sħubija bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea mhux biss nitkellmu fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali imma din nitkellmu fuq il-futur, il-futur tal-Unjoni Ewropea. U din mhijiex eh, xi logħba li se tispiċċa issa, imma wara xhur ukoll se tkompli tevolvi imma dak li se jbidlu n negozjati huma l-kwistjonijiet fuq jekk għandniex xi tip ta' żvilupp hawnhekk fl-Unjoni Ewropea jew se jkun hemm iktar mudelli attrajenti barra mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk m'aħniex qed nitkellmu biss fuq l-ekonomija eżis kollegi. Hemm bżonn nitkellmu naħsbu fuq iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea il-ċittadin Ewropew li għandu bżonn jiddeċiedi fuq il mudell l-iktar attrajenti u din il-kwistjoni tal-Brexit għalhekk dan il-mandat hemm bżonn jikkonsidra l promozzjoni tal-Unjoni Ewropea u tan-nies ta' ċittadini ta' eh, tar-Renju Unit biex qed nippromovu l-benessri ta' ċittadini fiż-żewġ entitajiet. Ovvjament nitkellmu fuq l-istandards tax-xogħol, protezzjoni tal-konsumaturi, kwistjonijiet relatati mat-taxxa, mad-dumping u ħadd ma jixtieq illi kundizzjonijiet ta' fuq ix-xogħol imorru għall-ar kulħadd irid li sitwazzjoni tibqa' tajba għal ħaddiema ċittadini tal-Ewropa. U ovvjament mbagħad hemm l-Irlanda ta' fuq din il-kwistjoni ta' bżonn nikkonsidrawha wkoll. Aspett ieħor tal-mandat li huwa importanti ħafna skonti huwa l kooperazzjoni militari. Ovvjament in-NATO u r-rwol tagħha il-kooperazzjoni li se teżisti Għulek għandna bżonn nittrattaw l-affarijiet b'mod kostruttiv ħafna. Ħadd Brexit dejjem hemm il-possibilità u għalhekk għandna bżonn nevitaw u għalhekk koprejna sa il-gruppi politiċi u morru għall bqija tal-list is-sur Hansel għal minuta u nofs. Eh, sur President, skont il perjodu ta' transizzjoni, l-ispejjeż ta' Brexit jistgħu jmorru lil lin mill-kumulu eh, tal-Renju Unit u dan jikkonferma l konvizzjoni ta' kulħadd li jgħidu li l-Brexit hija tal-ġen, eh, ħaġa tal-ġen minn naħat ekonomika, imma bla dubju ta' xejn se tibqa' waħda mill-ekonomija aktar dinamiċi eh, fuq l-adba tagħna. U għalhekk l-OM il-WTO tajt biċ-ċar illi dak illi se noffru lill renju Unit imorru ferm iktar lilin mill-ftehmiet kummerċjali noffru lil pajjiżi oħra nitkellmu fuq id-dwana, fuq il-kwoti u bħala kontraparti hemm bżonn ikun hemm kompetitività li tkun waħda eh, leali, regolamentata fit-taxxa, l-ambjent, etc. U għalhekk il-level playing field trattament indaqsa għal kulħadd hemm bżonn jott u għalhekk qegħdin faċli ta' transizzjoni għalissa u għandna bżonn ta' arbitru li jkun eh, jirrispondi l-ambizzjoni tagħna u għall-Parlament meta nitkellmu fuq il-Liġi Ewropea l-ECJ hija dik illi tista' toħroġ bis-sentenzi u nafu li r-Renju Unit ma tistax tagħmel parti mill-suq ehm, eh, uniku imma jiddependi wkoll mill-skadenzi stretti wkoll mir-Renju Unit. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma anzi nixtieq nilqakom ilkoll, merħba u nilqa l Pejl napprezenta hawnhekk u l-Onorevoli Silva Pereira. Grazzi ħafna din hija riżoluzzjoni importanti ħafna l-linji gwida negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. 21 paġna 103 paragrafi imma forsi l-iktar importanti l-ewwel paġna il-firem eh, tal-mexxejja tal-gruppi politiċi f'dan il-Parlament. U dan juri li hemm maġġoranza kbira li tappoġġja din ir-riżoluzzjoni u kemm aħna maqudin biex niddefendu l viżjoni komuni u l-interessi komuni tagħna. U aħna nagħmlu appell, appell lill istati membri biex jagħmlu l-istess biex jirrifjutaw kull negozjati bilaterali f'dan l-istadju u jaġixxu bħala blokk bħala grupp mal-Kummissjoni Massu Barnier li huwa l-uniku negozjatur min-naħa tagħna. Aħna ċari fuq dak li nixtiequ niksbu, aħna nixtiequ li jkollna relazzjoni politika ekonomika ambizzjuża b'saħħitha ma ngħidu ċaru tont illi se niżguraw kompetizzjoni miftuħa però ġusta trattament indaqsa l kulħadd u ma marrux lura fuq l istandards Ewropej ambjentali, soċjali u ta' protezzjoni tax-xogħol kif ukoll drittijiet tal-konsumaturi u s-sigurtà tagħhom. Smajna messaġġi ta' rifjut min-naħa tal-Gvern tar renju Unit, imma dan se jkollu konsegwenzi proporzjonali għal dawk li huma dak li huwa l-aċċess tar-Renju Unit għas-suq tal-Unjoni Ewropea u se jimmina l-ambizzjoni tal-ftim kummerċjali tagħna. Nagħlaq billi nfakkar l-ewwel pilastru tar relazzjonijiet ekonomiċi mar-Renju Unit diġà ġie maqbul fil-Withdrawal Agreement il-ftehim tar-tirar għandu x'jaqsam mal-Irlanda l-allinjament tal-Irlanda u l-kontrolli tal-frontieri fil-Baħar tal-Irlanda. tal frontieri fil tal frontieri fil baħar tal irlanda u għalhekk aħna nixtiequ naħdmu għal ftehim ġdid fil-futur ma niżguraw ukoll li jkun hemm implementazzjoni sħiħa ta' l-impenji tal-ftehim tal tirar Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Peterson. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Ja ġurnata ta' ħasra meta pajjiż kbir bħal dan jażel illi jitlaq u ġata ta' ħasra għalina wkoll. Imma mill-banda l-oħra hija ħaġa tajba li r-risoluzzjoni li nnegozjaw illum hija tant sħiħa u kompjuta u maġġoranza tant kbira tal-Parlament Ewropew għax dan iwassal eh, sinjal politiku importanti li aħna fil-Parlament Ewropew nixtiequ sensila ta' regoli ġusti għal kooperazzjoni futura u għaliex għalxejn jekk nikkompetu fuq standards iktar baxxi fuq l-ambjent, protezzjoni tal-konsumaturi, tal konsumaturi tal klima jew nikkompetu għal rati iktar baxxi tat-taxxa u lanqas jekk ir-Renju Unit taħseb li se jkollha aċċess sħiħ għall unjoni Ewropea mingħajr ma tkun f'konformità mar-regoli. Ma nistgħux nilagħbu bil-suq uniku dan huwa l-ġojjel tagħna na bżonn nħarsuh Derwaqt se jkun hemm sfida kbira meta niġu għall qasam tas-sajt għax hemm ħafna postijiet tax-xogħol fin-nofs hemm ħafna nies li jiddependu mis-sajt għal ħajja ta' kuljum tagħha għal għajxin tagħhom. U għalhekk kull ftehim tas-sajt ma nistgħux narawh b'mod iżolat separat minn negozjati l-oħra U għalhekk it-triq se tkun ibsa, in-negozjati se jkollhom dan l-isfond ta' ħasra kif qatt qabel, ma għandna bżonn ikollna sħubija li tkun b'saħħi tal-benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi ħafna issa mmorru għall onorevoli Bej għal l-ID. Iva, għandna bżonn ovvjament ikollna relazzjoni privileġġjati mal-Renju Unita x'għandna ċiviltà u storja komuni, ma dan ma jfissirx illi għandna bżonn inċedu kollox su inti propost xi ftit ġranet ilu tellimina il-kwoti doganali u dazzi ġifiri ftejim ta' kummerċi su Philip Lambert sa' l-istess proposta imma aħna nagħmlu l-ftehimiet kummerċjali mad-dinja kollha preżempju derwaqt mal-Vjetnam u inti Ovvjament nafu illi ma jistax jagħmel parti Renju Unit mill-Unjoni Doganali għax huwa pajjiż terz għax ma nistawx ikonna eh, pajjiżi illi ma jirrispettawx il-standards tagħna għandna bżonn inħarsu l-interessi tagħna bħal sajjieda Franċiżi li jagħmlu 30% tal-fatturat tagħhom fl-ibra tar-Renju Unit u hawnhekk għandna leva kbira ħafna għall futur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 ikolli nitkellem bl-onestà dan huwa mument speċjali għax il-ewwel darba din niddiskutu il-Brexit f'dil kamra mingħajr ma jkollna kollegi Britanniċi fostna. U verament nimissjom jiena u verament ta' dispjaċili tal-Brexit qed jiġri. Ah, kelli l-onur illi jim kont f'Edimbera waqt il-perjodu tal-Erasmus u jina naħseb li dawn huma il-, il, eh, ir-rabtiet li għandna inżommu u nigarantixxu għal-futur. Jekk aħna rridu nibnu eh, bażijiet tajbin, rridu nħarsu wkoll kwistjonijiet oħra u għalhekk din ir-raġuni rridu nissiltu biex inżommu r-Renju Unit fil-programm Erasmus. Iż-żgħażagħ ma vvutawx favur il-Brexit u jekk aħna rridu nneħħulhom l-opportunitajiet minn ħajjithom allura u l-Ewropej eh, dak li kienu fil-passat u jekk aħna rridu nibnu futur tajjeb għal-futur irridu nżommu nigarantixxu li l-Erasmus jibqa' fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu issa l-kollega eh, għall-ICR. Krizunepsi, grazzi ħafna. Issa, dan bosta riżoluzzjoni partikolari għandu kwistjonijiet importanti ħafna u aħna iva nappoġġjaw dan b'mod ġenerali di riżoluzzjoni fi kliem ieħor. U bej Londra u Brussell mhux sem mhux ħajkun hemm ottimiżmu kbir, verament veru li pajjiż terz kif nili issa Gran Brittanja eh, għandhom ċertu limitazzjoni imma ir-Renju Unit iridu niftakru mhux se jkun pajjiż terz bħall oħrajn l-ekonomija, kultura li huma li huma ħaġa intrinsika u li huma fiċin ħafna tal-Ewropej. Il-Polonja u r-Renju Unit dejjem iddefendew l-interessi Ewropej fi żewġ gwerer. U hemm bżonn li relazzjonijiet tagħna ikunu fl-ogħla post possibbli. Dan ħajkun għall-interess ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi, Signora Presidenta. Wara l-Brexit ħajkonna l-opportunità issa li nitalmu mill-iżbalji tal-passat u ma nirrepetuhomx. Diskors ta' mibeda eh, u affarijiet oħra eh, kellhom l-effetti tagħhom u aħna ma nistgħux inżommu ma' metodi illi qed ipoġġuna lura rridu naġġornaw ruħna u drittijiet ta' ċittadini oħra, drittijiet ta' ċittadini fir-Renju Unit. Hemmhekk hemm mal-140,000 eh, ċittadin Spanjol hemmhekk. U għandna nies ukoll li l futur tagħhom għadu inċert. Ma naqblux mal ħafna mill-kontenut ta' dan il-mandat li qed niddiskutu aħna nħossu li għandna bżonn nagħmlu ferm miżjed biex ma nħallux li jkun hemm eh, konflitti mbagħad noqogħdu ninkwitaw u nilmentaw wara. għanna nżommu l fuq filgħodi, ditjiet tal-ċittadini, eh, drittijiet tal-bdiewa u maqdux u li nitrisp għandna bżonn nirrispettaw l-interessi ta' kulħadd. L-onri fil-Tajjani. bejn 27 stat membri tkun hemm ovvjament il ċertezz il kun hemm il-laqda waqt dawn it-trattattivi. L-ewwel ħaġa għandna d-difiża tas-suq intern, ir-Renju Unit ma jistax jerġa' jidħol bħala żiemel ta' trojja mingħajr ma jirrispetta l-kundizzjonijiet u l-istandards dan hu xi ħaġa li jridu niggarantixxu dejjem iżjed iċ ċittadini u l-kumpaniji. u fl-Unjoni Ewropea is-suq intern irid tiġi salvagwardjat u protett billi noqogħdu attenti eh, eh, noqogħdu nitkellem noqogħdu attenti x'idħol ġol-Unjoni Ewropea aħna Taljani irridu niklu l-Parmiġġan pereżempju aħna u mhux affarijiet oħra. U ma u anka il-dokumenti irridu jiġu garantiti kemm online kif ukoll f'karta eh, fil-karta anke l-interessi tal-paċi Eh, ta' Spanja fuq Ġibilterra kif ukoll eh, fil-Irlanda ta' fuq. U ikollna regoli fis-seħħ anke ta' riċiklaġġ u rrid ikollna regoli stretti ma' Londra u biex eh, l-Ewropa tibqa' l-Ewropa. Grazzi ħafna kellim li jmiss. l Villange, Lange. Grazzi ħafna. dir risorsuni turi li aħna lesti ninnegozjaw. U naħseb li nistgħu ikollna dan fi żmien disa' xhur biex dal ftajim jiġi fisseħ. Illa għaliex is-sitwazzjoni jafti ftit differenti. Is-sotu jkollok żewġ ba' żewġ partners li jridu jiġu flimkien u anke rikonoxximent ta' sentis imma aħna għandna sistema armonizzata bejnietna u rridu niddeċiedu sakemm ħanimxu il-bot minn xulxin allura huwa għadda xejżiet komdu milli kien b'mod ordinarju bil-TAs normalment ikollok żewġ pilastri li trid taħdem fuqhom biex jinbnew arranġament ta' ħieles mill-missisa, eċetru, wieħed jissigura li prodotti mir-Renju Unit qed jitlu fl-Unjoni Ewropea huma Britanniċi u mhux dawk li ġew permezz tar-Renju Unit u mbagħad fil-sati fir-Renju Unit fil-Unjoni Ewropea. Allura jridu nkunu attenti fuq il-prodotti u servizzi u għandna sensiela ta' regoli fuq fu protezzjoni tal-konsumatur, protezzjoni tas-saħħa, standards SPS u l-ebda minnhom ma jridu jiġu attakkati. Iġferi, e, suppost l-affarijiet ikunu dal-ewwel żewġ pilastri għandu jkunu faċli, Tilet pilastru jinvolvi ftit problemi biex nassiguraw ma kienx hemm distorsjonijiet bejn iż-żewġ naħat irridu naru xħajkonna l-istess standards ambjentali, l-istess liġijiet eh, ta' għajnuna statali, dik importanti ħafna anke kwistjoni ta' taxxa xarmonizzata bażi ta' taxxa armonizzata, għax inkella dik tkun distorsjoni ta' kompetizzjoni ma jistax konna dan. Jekk irid kun distorsjoni ta' kompetizzjoni, allura ovvjament irridu indaħlu tariffi biex nikkompensaw għal da kollu. Li ħaġa assurda allura li ngħidu li ħajkunem hemm eh, dumping fuq in-naħa l-oħra ta' channel. Grazzi ħafna kellimni miss. Luis Garriciano kjoġbok. Grazzi, Sur x xol tijek, aħna bħala l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tet nitlu f'din il-sħubija li nittama tkun ta' frott li t messaġġ ċar ħafna l renju Unit dal-Parlament Ewropew mhux se jippermetti lir renju Unit biex isir eh, tax haven jew eh, pajjiż għal ħasil ta' flus. Nixtieq infakkarkom fuq paragrafu 21 tal-imsemmija riżoluzzjoni li tgħid li aħna nemnu qawwa kollha li l-Renju Unit għandu jirrispetta l-istandards fuq armonizzazzjoni ta' taxxa skambju ta' informazzjoni fuq taxxa u kif ukoll miżuri ta' kontra il-levitar ta' taxxa nixtieq infakkarkom li sistemi li jinkludu Bermuda, Cayman, Virgin Islands u daw il-gżejjer kollha insomma li m'għandhomx taxxi fuq il-kumpaniji eċċetera. Sur Barnier dan dinja kwistjoni eżistenzjali għall-Ewropa ma nistawx nippermettu ruħna li nippermettu eh, tax haven eżatt ma ġemp l-Ewropa. Din għandha tkun waħda mill-ola jekk mhux l-ola priorità. Grazzi l-kellimni miss. L-Onorvili Camponemos, grazzi President. Nara li r-riżoluzzjoni ta' għada, dan votaw fuq għada, u hawnhekk fej iltqajna xi ġimagħtejn ilu eh, fi Brussell fejn għadna noqogħdu nibku ħafna fuq il-Brexit anke l-kliem illi sar li ingħat mill-Sinjora President tal-Kummissjoni illi ħajn nibqgħu ħbieb bejnietna. Qed nitkellmu eh, fuq sitwazzjoni li wara tliet snin illi ġie votat il-Brexit mesna minna ħafna xogħol. U ħafna xogħol messu sar sissa għada għada votaw ukoll fuq eh, eh, vot fuq situazzjoni fuq rizoluzzjoni ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u eh, pajjiż ieħor fl-Asja fuq il-Vjetnam. U tlifna ħafna żmien dan f'dawn it-tliet snin. Allura din jako irridu nerfgħu ir-riżoluzzjoni ta' ir-responsabilità tagħna, il-kelliem li jmiss Grazzi ħafna, kollegi. Issa fuq spallejn il kummissjoni li tinnegozja mal-ajr u b'mod ġust. Fl-istess ħin, fuq ftajim ta' mandat wiesa għal dil kommissjoni il komissjoni għandna fiduċja sħiħa fis-Sur Barnier li sissa wettaq biċċa xogħol tajba ħafna l-għanu li jkollna FTA mingħajr l-ebda ostaklu b'rispett tal-linji ħomor tagħna biex ikun hemm level playing field strateku ġust u biex indaħħlu biex indaħlu kol sigurtà is-sajt, hemm sensiela sħiħa ta' kwistjonijiet u nsaqsi l komissjoni jekk għandix verament l-intenzjoni li it-tem kooperazzjoni ma' Marjen Unit fil-bahar tan-naħa ta' fuq ta' Tramuntana. Ma nimmaġinax li għandha tagħmel dan u jkun żbal serju ħafna li nagħmlu dan. Għandna bżonn e, kooperazzjoni sħiħ hemmhekk f'din iż-żona. Grazzi, kellimni jmiss. Il-kollega Scholz mill-Gwi għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjora President Il-koll konxi li hemm ħafna aspetti importanti f'din relazzjoni mar renju Unit li hemm bżonn insolvu. Dan hu x-xogħol tax-xogħol li għandna nagħmlu għaċ-ċittadini tagħna fl-ekonomiji tagħna fil-dimensjoni soċjali ejja għandna inqas x-suppost fuq FTAs milli li nkunu ġusti u nżommu iktar rabtiet mill-qrib man-naħa l-oħra. Kooperazzjoni anke enerġetika u xiġri fl-arja wkoll u naħseb illi hemm bżonn illi il-Kunsill għandu jkun iktar trasparenti u Nifraħ l-approċċ tal-Kommissjoni li permessiju s-sostenibilità tal-għanijiet tal-liftejn ta' Pariġi qed jiġu salvagwardjati. Ejja ma nifux mill-għanijiet ambizzjużi għall protezzjoni tal-ambjent u suġġetti li għandna nagħmlu bħal biex aħna nikkummerċaw minna l-oħra. Grazzi mill-PPE il-kellim jimiss. Grazzi ħafna President għanna bżonn eh, li meta nnegozjaw mal-Brexit ma jistawx li renju Unit kollha iktar vantaġġi li tkun barra milli meta kienet ġewwa l-Unjoni Ewropea. Issa eh, kienu snin twar illi rridu eh, joħorġu, issa ma jistawx ikollhom in nostalġija u ishom jixtiequ jerġgħu jiġu lura, le, Aħna għandhom niddefendu dak li huwa tagħna, l-interessi tagħna, id-dekolonizzazzjoni ta' Ġibilterra biex ma jsib biex ma jsirx xi eh, tax paradise, tax haven. U aħna għandna bżonn niddefendu s sajjida tagħna biex ikunu jistgħu jkollhom l-ħobża ta' kuljum. Aħna għandna bżonn niddefendu l-prodotti tagħna. Jekk il-politiċi Britanniċi xtaqgħu jkunu pajjiż terz, nittrattawhom bħalma dak li huma pajjiż terz Renju Unit barra mill-Ewropa u ma jistax ikun eh, pajis isu tal-sudest Azjatiku fuq l-adba I'm sorry, Mr. Pat. Skużani, Sur Patazan, naħseb inti ħallejt il-flashlight fuq il-mobile ma kit fih, grazzi. Issa, il-kellim nimis l-għarri l-puzzula l-SND. Mela, ovvjament irridu nimlu ċara ħafna x'ħajkunu daw ir-relazzjonijiet sa tmiem is-sena nistgħu naslu għal ċertu ftehim u x'tip ta' ftehim ħajkunna. Ovvjament dawk li huma barra mill-Unjoni Ewropea ma jistax ikollhom l-istess drittijiet bħall-Istati Membri tal-Unjoni jridu jif nifukaw fuq l erba libertajiet u naħarsu lejn id-drittijiet tal-ċittadini Ewropej niddefenduhom ukoll. Dan ħajkun deċisiv. U anke bħala politika esterna u difiża, ovvjament, ir-Renju Unit tibqa' fil-NATO, tibqa' bħala wieħed mill-membri l-iktar importanti fil-Kunsil tas Sigurtà, imsieħeb tagħna fil- fil tal-emissjonijiet, u daw kollox jibqa' bloqsa li kienu qabel anke fil kasta armi. Aħna grati għall preżenza sabiħa tal-ċittadini mir-Renju Unit f'dawk l-aħħar snin li kellna. Grazzi kellim li mis. Illum wasal iż-żmien li nibdew nibnu fuq l-elezzjonijiet futura ma' sħabna tar renju Unit. Allura jridu nħassu il-ħiliet lejn il-mir il-miri u naraw dak li għadna u dak li jifridna. Ninsisti li jkollna FTAs ambitjużi ħafna li joħolqu l kundizzjonijiet tajba li joħolqu kompetizzjoni ġusta. Imma pajjiż terzi ovvjament mhux se jgawdi mill privileġġi li gawdi stat membru tal-Unjoni. Allura dawn għandhom jirrelataw mal marieda tar-Renju Unit li jirrispettaw ir-regoli u l-standards għandna bżonn nżommu laqda u standard żolja u regoli ċari fuq għajnuna statali u kompetizzjoni u nissilt u għal fuq is-sajt qabel is-sajf jiddispeċini li sar il-Brexit u nibqa jiddispeċini missa rridu nimxu l-qoddim bir-relazzjoni futura. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur David, fisem l-ID. paní se president nibza li ħafna nies li jum għandhom ħeġġa għal Ewropa integrata mingħajr frontieri li nimxu f'ċertu pass ħajkun ta' diżappunt għaliex kull awtonomija li tingħata mir-Renju Unit eh, nafu li l-Renju Unit huwa membru ta' WTO u li l-Ewropa ma jistax tagħmel eh, u tibni ostakoli fuq in-naħa tal-Renju Unit għandek it-trasport, l-agrikoltura, din hija ħaġa imma inti ma tistax tpoġġi ostakli f'dak li għandu x'aqsam ma' internet banking pereżempju li timponija fuq il-banek Ewropej u toħloq xi tip ta' impatt fuq il- Fu eh, eh, is-suq Ewropew kif ġara mal-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Russa, skużawni, l-Unjoni Russa. Ma nistawx aħna namlu xi ħaġa li namlu ħsara fuq xi ħajja oħra. Grazzi ħafna il-kellimni miss. Grazzi ħafna kellna ċirklu tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea Issa għandna l-ftehmiet kummerċali, imma aħna għandna bżonn garantixxu wkoll dritti ta' ċittadini tagħna, pereżempju li jkun hemm id-dritt sajjeda Spanjoli tagħna illi stadu fl-ibħar tal-Renju Unit. Imma anki ma' pass sigurtà jew l-kooperazzjoni ġudizzjarja għandna bżonn negozjaw b'saħħitna. Imma mhux ma bħal ma negozjaw ma' pajjiżi terzi oħra fejn aħna niffirmaw f'temiet kummerċali. U għalhekk dan il-kuntest huwa żmien adegwat biex inkomplu biex ma jkunx hemm iktar il-kolonizzazzjoni eh, ta' Ġibilterra għax dan huwa fuq it-territorju Spanjol u qed ikun ta' ħsara għal Spanja. U għalhekk aħna għandna bżonn illi illi ma jkunx hemm iktar ukoll bħala tax haven u għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn illi eh, tem dan il-proċess ta' kolonizzazzjoni tar Renju Unit fil-Ġibilterra u għandna bżonn nesiġu l-kooperazzjoni, ir-rispett u d-dinjità. Grazzi. Long Danuta Hübner képviselő asszony az Európai Grazie l kellim li jmiss. Sekonda wahda ta' skużawni, imma ma rajċi sur Flanagan għettajti presidenta.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 fil-KHDI. Mela, jekk jogħġbok, għandek il-kelma. Grazzi għattini opportunitajiet tajtni, nixtieq illi najt illi huwa kruċjali mar-Renju Unit fir-relazzjonijiet fuq e, e, u li jkun hemm e, kapitlu ħajkun hemm kapitlu dwar il-finanzi. il finanzi u s-servizzi finanzjarji li huma fis-suq uniku u nħossu li dan nafu li, li, li permezz ta' mekkaniżmu ħajkonna qafas għal relazzjoni futura. Għandna ftit xhur biss għandha ftit xhur biss il-Kummissjoni biex tipprepara għal dan u l-industrija finanzjarja għandha tkun konxja kemm hemm ftit żmien biex naġġustaw għas-sitwazzjoni futura. Saru sforzi anke f'din il-kamra biex nixprunaw dan il-qafas bħala l-odda l-iktar importanti eh, f'dak li għandu xasamma finanzi fil-relazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit. Din hija importanti ħafna u għandna bżonn kooperazzjoni kostruttiva mar regolaturi u superviżuri tar Renju Unit biex nipproteġu l-integrità tas swieqs finanzjarji, nipproteġu l-konsumaturi kif ukoll nassiguraw SPS irridu nkunu konxi hawnhekk f'din l-awla illi għal futur suċċess ta' relazzjonijiet mar-Renju Unit f'dak li għandu x'jaqsam ukoll ta' servizzi finanzjarju għad dover tagħna li nlestu Unjoni Bankarja kemm jista' jkun malajr. L-Unjoni Ewropea ħadd ippreżenta awtonomija supervizorja manka Renju Unit u għadna kif smajna mill-eks gvernatur tal-Bank of England li l-Renju Unit se tagħmel dan, allura nxuq naraw illi konna relazzjonijiet ambizjużi kemm jista' jkun fis-servizzi finanzjarji mar-Renju Unit u manna m'għandniex noqogħdu lura biex aħna biex aħna nipproteġu il- Onorevoli De Castro, grazzi ħafna. Wara waħda mill-paċni l-iktar imdalma tal-Unjoni issa għandna l li li nagħmlu dak li nistgħu biex nigarantixxu l-ċittadini tagħna riżultati kisbin ta' 45 sena ta' integrazzjoni Ewropea salvagwardaw u nsaħħu r-relazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit għabbażi tal-prinċipju ta' ugwaljanza soċjali, ambjentali u ta' kompetitività ekwa wkoll u hekk għandna bżonn ftim ambizzjuż illi bih ir-Renju Unit kun tista' jżomm l-standards tagħna ta' produzzjoni ta' sigurtà tas-saħħa tagħha u ma tridx tkun xi eh, żiemel ta' Troja fejn il-prodotti ovvjament jirriskjaw is-saħħa tal-konsumaturi tagħna jew tal-sostenibilità ekonomika tal-intrapriżi tagħna. Ir-relazzjonijiet futuri tagħna ma jistgħux ikunu eh, differenti mill-patrimonju kulturali tagħna u għalhekk għandna bżonn nigarantixxu l livell ta' ħarsien attwali u fuq dawn il-prinċipji hija sejsa l-konvenzjoni tagħna li wara l-Brexit mhux se jkun hemm il-vojt imma Ewropa dejjem iktar b'saħħitha u sostenibbli lesta illi tiddefendi ċittadini tagħha. Andrews a Renew csoportból. Grazie ħafna. Andrews, jina